tal-Unjoni li s-Sinjura Gering Sinjura għandek il-kelma. Thank you very much, Mr. President. Honorable Grazzi tassew. Membri onorevoli, fuq it-talba ta' Sinjura xinu il-ija l-President Ungeriza tal-Konsilju prezenta rappresentantori, viċi prezenta l-Komissjoni tullu dabattitu. Sinjura Ashton, kif tafu? Da, t-vjaġa palissa fl-Afrika ta' Fu u fil-Vat Nofsani. Jena nishtiq nirrangrazzjakom tal għajim għajimtu kustjoni tal-situazzjoni ta' dritti tal-medmin u stat ta' dritt fil-Russja għalix dan minkejja ċertu sinjali pozittivi ħafna mill-President Mevdev is-sena li għaddit is-sistema is-situazzjoni ta' dritti tal-medmin fil-Russja u mod partikolari fil-reġjun tal-Kawkazi tal-Ponent huwa wieħed ta' tħassib kbir. Il-vjolenza, il-fastidju, l-intimidazzjoni kontra attivisti, avukati u ġurnalisti indipendenti huwa ta' tħassib kbir għalina. Il-numru ta' każijiet eh, biex nappoġġaw din iż-qarrija huwa għali wisq. L-attakki violenti fuq ġurnalisti Russi Oleg Kashin u Anatoli Adamchuk u attivist ambientali Konstantin Fetisov huma fost eh, l-aħħar eh, tifkiriet tal-klima ta' insukurta u intimidazzjoni l ġurnalisti attivisti u min id-defendi ġetiet tal-bnedmin fir-Russja irridu ħabtu wiċċhom miegħu kuljum bxolom. Minkejja l-assigurazzjonijiet fuq l-iftar livelli għallin, dawk illi eh, tjamlu iwet u dawn il-reati, imma tantx qegħdin jiġu kundannati u ma jnatawx sentenzi. Eh, li kunem responsabilta' għal violenza u intimidazzjoni kontra dawn il-persuni jiddifendu drittijiet tal-nedmin, pa' per eżempju s-sinjura Estemirova, s-sur Voskaja, s-sinjura Baburova, s-sur Markelov, fost ħafna ħrajn huma test importanti ferm għall indipendenza u effettività tal-sistema ġudizzjarja tal-Russja. U jekk um, u sa' kemm aħna ma nindaħlux u da' mela il-klima ta' nuqqas ta' kastik ser jkompli eh, ikun aċċettat. Però hemm ċertu żviluppi pożittivi qed insemmi hawnhekk il-demonstrazzjonijiet eh, regolari paċifiċi li ġew autorizzati mill-Kunsill tal-Belt ta' Moska ta' Moskow u eh, li sanzan l-oħra ma kienu, kienu projbiti pal u għandek għandek palissa per eżempju ċertu demonstrazzjonijiet malmu artiklu 31 u oħrajn. Eh, Fl-istessin ħana nirċivu n-rapporti dwar arresti arbitrarji ta' dawn demonstraturi paċifiċi, inkluż eh, meċċja tal-oppozizjoni eh, f'dawn demonstrazzjonijiet autorizzati suppost u hemm oħrajn matwar il-pajjiż u dinja serja mill-libertà tal-kelma tal-wieħed jipprotesta tal-li wieħed jassoċja ruħu ċertu partiti u ideoloġiji u ma' prende konzunijiet ta' soċjetajiet moderni u dawn huma kollha u ma' mnaqxa fi kostituzzjonijiet tal-Federazzjoni federazzjoni Russja u ma dawnu ma kollha parti impenni tal-ġnus ma'quda eh, eh, li Russja hija parti minna. U kif kollu essi u Konsil tal-Ewropa l-Unjoni Ewropea tħeġġeġ ċi russja biex eh, żomm dawn l-impenju se garantixxi dawn id-drittijiet ċittadini tagħha sur Mevdev talab il-Konsil tiegħu ta' drittijiet tal-Medmin Presidenzjali biex jeżaminaw kwistjonijiet ta' Kordowski, Levdev u Magnitski. Aħna nilqaw ħafna din id-deċiżjoni. L-Unjoni Ewropea qatt maħbiet ħassib eh, tagħha rigward il-mod kif dan il-każi ġew trattati. Il-President Mevdev ġi li tkellem kontra kontra dak illi qed jitkellem sejjaħ il-nihilizmu legali li hemm fir-Russja l-Unjoni Ewropea qed tappoġġa sforzi tar-Russja li taleb u dibdew bil-riforma tas-sistema legali tagħhom. Ninkonvinti illi aħna konvinti illi eh, ħtiġijiet ta' modernizzazzjoni jħtiġu rispett ta' ta' dritt u applikazzjoni ġusta ah, u ndaqs aħna għalhekk aħna tfajna il-stat ta' dritt fil-qofol tal-subija l-modernizzazzjoni tagħna. U għalhekk eh, ċertu attivitajiet konkreti diġà ġew ħija pereżempju it-twaqif ta' sistema ta' appell għal każijiet tal-rati ċivili u kriminali fir-Russja, kooperazzjoni mill-qrib mal-amministrazzjoni tal-President u l-Konsil tal-Ewropa. Aħna l-esti naħdmu ma' Russja fuq dan u naħdmu maħħom fuq proġetti ġodda fuq korruzzjoni u il-konvenzjonijiet tal lajja. Is-sitwazzjoni fil-Kawkazi ta' fuq huma jew ta' tħassib mod partikolari u teħtieġ azzjoni urġenti. Nilqgħu strategija ġidda għal żvilupp soċjali ekonomiku u l-isforzi mill-viċi Prim Ministru Kroponin imma għatfadal ħafna x'naqfu biex ikonna azzjoni dejjema għal sfidi illi eh, edin jamlunna terroristi li edin jġiburuħom dan il-mod barbariku. Il-fat li dawn edin jiġu huma għandhom immunità u ma jistax jiġu kastigati minn ħata forsi ta' sikurta li jen fiċeċnija hija twassal għal iktar terrur u tbatija f'dan ir-raġun. Aħna natuġih li daw kollha li jitilfu ħajjithom dawk illi tilfu ħajjithom bħala vittmi ta' aggressjoni minħabba l-professjonijiet tagħhom jew min tagħhom anke għaw dawk il-koraġużi li xorta waħda mhumiex ser jċedu eh, l-armi anke f'dan l-ambjent prekarju. Sur President, membri nervali, dan il-rapport pozittiv ma tax kienu ħed ħafna, pero hemm sinjali pozittivi f'sitwazzjoni ta' ġriet tal-vedmin fir-Russja u dawn ħafna minnhom jiġu zbilanċati minnaħa ta' zviluppat ta' zviluppi li jmorru lura flok il-qoddim u fl-ħar mill-ħar ma kienx biżejjed biex niksbu titjib ta' veru. Issa ma nistax naqtaw qalbna. Il-numru imdaqqas tal-ġurisprudenza tal-orti eh, tal-drittijiet Ewropej tal-ġitti tal-nedmin jiprof l inċentiv importanti għal żvilupp tal-liġi riġi Russa meta niġu rispet tal-ġitti tal-nedmin. Aħna bħalissa dejjem dialogu serju ma' Russja fuq id-dritt tal-nedmin u rassa taċċettadi. Ovvjament qed tuża ukola e, tuża ukoll biex tikkritika dak li qed tara bħala perfezzjonijiet u dbajja li jem fl-Unjoni Ewropea u aħna se nkomplu naħdmu fuq dan ix-xogħol għaliex m'hemmx alternattiva. Grazzi tassew, grazzi President, Senjora President tal-Konsil. E, issa għal kellima fissa mill gruppi li pipi issa. Sur Gjurgi Sheflin. Grazzi, President, Ministru, u anki Komissarju. Dawk li jafu r-Rossja, dawk li jafu Illi dak illi hija sistema normali għalihom m'għandix taqsam ma' stat ta' dritta veru. U għalhekk meta l-Unjoni Ewropea titkellem mar-Russja, u titratta ma' Russja trid iddaħħal ukoll ċertu fatturi mhux legali speċjalment babis politiku, korruzzjoni u vjolenza wkoll x'imdaqiet. U r reazzjoni bejn ir-Russja u l-Punent huwa suġġett għal nuqqas ta' ċertezza u kukoll nuqqas kbir ta' trasparenza u kontabilità. U rigward il-ċittadini russi, dawn għandhom bżon dawn il-ħajja tagħhom qed jiġu affettwati minn violenza arbitrarja u aħna rridu iktar nkunu penjati biex id dritti tagħhom. Tentattivi biex eh, nittrasformaw ir-Russja fallit. Għalhekk l-Unjoni Ewropea m'għandix alternattiva imma tgħix bejn il-problema ta' ħalli fejn hi għandha ċertu sistema legali u Russja m'għandix sistema legali ta' xejn. Grazzi, Essur Stefelin. Grazzi il din aħna naċertu nistaw nistaw mbassru dak li ser jiġri f'ċertu deċiżjonijiet minħabba Eh, l-onesta u indipendenza tal-ġudizzjarja. ir russuni u l-Unjoni Ewropea tistgħu jistgħu biss jaħdmu flimkien biss jekk il mekanizmu ta' deħda deċiżjonijiet u sistemi ġudizzjarji tagħhom jwaslu għal kompatibilità. U ma dal-kompatibilità hija eh, fisser tikolna kooperazzjoni u jt ikonna konsens u fiduċa fil-bini ta' interoperabilità u mhux illi wieħed joqgħod jiponta ponta subajnu jipritka. Għal-Russja u membru tal-Konsil tal-Ewropa u firmatorju tal-Konvenzjoni fuq iġrittijiet tal-Bnedmin. Għalhekk il-Konsil tal-Ewropa huwa dak illi għandu l-kompetenza li ħares kif qed taħaddem id-demokrazija u sotaġġet fir-Russja. L-Unjoni Ewropea għandha s-sassera fuq il-Konsil tal-Ewropa sabiex flimkien mar-Russja jiksbu spazju komuni ta' ġustizzja, libertà u sikurtà. U l-Unjoni Ewropea wkoll issa l-ris għalejn isħobija taħ għal konvenzjoni fuq ġittija tal-nedmin u għanda tuża il-fat li msiħeb hawnhekk biex ikun hemm iktar interoperabilità msaħħa ma' Russja f'dak li huwa il-demokrazija u stat ta' dritt. Meta l-Parlament Ewropew ikollu iktar poter minn NGO, kellu dak iż-żmien kull ma kesa ta' jagħmel kien joqgħod ipponta subajn u jħammar wiċċ il-nies. Issa hija l istituzzjoni e, saħħita u għal dan ifisser iktar responsabilità bħala parlament u issa issa jisridu nirraznu il-emozzjonijiet tagħna. Aħna ma nistax nabdu u nxerdu l-valuri tagħna kif ġipu laħa. Aħna ma nistax nkunu prosekutur u imħallef, aħna ma nistax nġiċu bazi ta' legazzjonijiet uh, u għajdu tijow jew dak li jgħidu ċertu uh, gruppi ta' lobbies. Aħna rridu nkunu oġġettivi fl-approċ tagħna u aħna rridu nkunu trasparenza u sodi u dan huwa l-aħjar għal ma se jkollna ma' dialogu tal-ma' Russja biż-żmien meta ċittadina tagħna talbuna biex noħarġu b'sobija strateġika ma' Russja u bux biex nerġgħu nibdew il-gwerra l-birda grazzi tas-sew. Grazzi s-Senjura Kristina Orjulant. Grazzi, aħna nħossu li Russja parti importanti mill-Unjoni Ewropea, għalhekk inħossu irri r russja għandhom iħarsu l-obbligi internazzjonali tagħhom u jimplementaw id-drittijiet konstituzzjonali tal-ċittadini tagħhom. U għaffat illi ksur ta' drittijiet tal-bnedmin, id-libertajiet ċivili kif ukoll sa' ta' dritt saru ħaġa komuni fl-Russja. Il-vjolenza u korruzzjoni eh, li hemm du eh, għassal għal 300 elf eh, vittima mill-istess sena l ħarġa U diffiċli nimmaġinaw li kunem dan it-tip ta' investimenti minn barra f'dan it-tip ta' klima. L-autoritajiet Russi ovvjament qegħdin jimplementaw eh, liġi mhux konstituzzjonali. Eh, violenza hija xhieda ta' dan. Għalhekk dan ifisser li hemm suppost sistema ta' ħafna partiti ma fil-verità sempliċiment hemm partit wieħed li qed U Nxiqna stassi rappresentant tal-Konsil li ma' miżuri ta' kassiku sanzanijiet ser jiġu applikati kontra l-uffiċjali Russi illi huma responsabbli direttament għall abbużi ta' drittijiet tal-bnedmin u l-ksur ta' dritt tal-sat ta' dritt. U l-Unjoni Ewropea trid eh, tkun jibsa fil-politika tagħha u titkun soda konsistenti. Għaliex inkella tkun eh, l-Unjoni Ewropea ta' għacċajt jekk aħna l għajnejna għal reati f'xi pajjiżi ma bas pajjiżi oħrajn nagħmluhom sanzjonijiet. Aħna ma nistax jibqaw għaddim dawn il-relazzjonijiet normali minn isa kemm ma jsirux titjib eh, fir-Russja. Grazzi, Sur Werner Schulz fil ħodar l-sempel fil ħodar Sur President Senjuri il-Federazzjoni Russa minkejja il-Konstituzzjoni eccellenta taħħa, eċċellenti tagħha miġi bbażata fuq stat ta' dritt, waħna nħossu li biex ikun hemm stat qed jimxi sew, irid ikollok pereżempju ġudizzarju indipendenti, irid ikollok il-mezzi ta' xandir ħielsa. Il-sar fi Strasburgu dwar Strasburgu kienu qed mill-iktar kummenti sarkastiċi li saru il-ċittadini mandomx eh, mandomx eh, fiduċa fi rati taħħom stess. U kazijiet taħħom għatmar nirxu, għatmar jirbħuħom. Zewċ avokati jissa għat jipruvaw jġildu kontra dan il-nihilizmu eh, legali imma fil-fat huwa siniċizmu legali li qed iseħħ. jekk għandek ġudizzjarja indipendenti dawn iktar huma eh, qegħdin iħarsu jiġbdu lejn l-interessi tagħhom u ambizjonijiet personali milli eh, fil-ġustizja kien ħarsu lejn il kassa Madokowski hemmhekk id-deċiżjoni ġiet minn fuq net. U aħna għanna situazzjoni ta' gulang dak li huwa il-ġudizzjarju, sistema ġudizzjarju minħabba t-mexja politika li għam biex itnejli nej li huma u anki e, ġudizzjarja qegħdin tiġi qiegħda tiġi kontrollata mħabba persekuzzjoni u attakki fuq il fuq l-attakki kontra il-ġurnalizmu e, u sitwazzjoni wkoll jekk inħarsu lejn Batnitski juwa avukat li li ra li kien korruzzjoni li kienet iseħ u li tefal ħabs u miet minħabba e, ma kien ma tawx mediċini li kellu bżonn. Aħna stan tejbu bis-sitwazzjoni fir-Russja hija kemm ftajim bejn il fit-tmexxija u bejn e, min imexxi u l-oppożizzjoni u irdu kien hemm l-obbligu li ħarsu il-konvenzjoni li huma firmaw għalihom u nħarsu li demokrazija rridu ikonna elezzjonijiet tajbin illi korrispondu għal standards internazzjonali b'kompanja ġusta illi se tagħti opportunitajiet ugwali u aċċess għal media Grazzi tassew kollega is-sur Charles Tanek. Grazzi, Russja huwa importanti ħafna lati, imma ma nistgħux ngħidu illi għandhom sa ta' drissura. Ġurnalisti qed jiġu maqtula u eh, ħafna mħalfin li qed jaqgħu għajnejhom. Ah, ġifieri għalfejn aħna qed nittolerhom bħala Konsil tal-Ewropa. Min eh, bla dubju xej Kremlin tixtieq tagħmilha ta' birruħalija legali u tagħmel kollox sew. Speċjalment imma daw il-cables diplomatiċi minn Wikileaks jiruna li dawn huma propjament ta' ma' mafjuż. U batikament kulħadd qed jela għajnej għal dan il-gvern awtoritarju u l-qorti ta' ġita bnedmin għandu e-, eluf ta' każijiet għaddejjin imma xota waħda qed jistgħu għandhom id-dritt ir-Russi li jgħidu l-gvern Ingliż biex biex Ingliż jkollhom dritt tal-vot. Dan mhux biex juri li assurd, imma juri kemm il-Kunsil tal-Ewropa qed jiġi injarat internazzjonalment. U ħabba dan sfortunatament ħafna Ingliżi, inkluż politikanti, qed titolbu mhux qed jitolbu li jkun hemm qed jitolbu li jkun hemm reviżjoni ta' sħobija. Grazzi, għattaġel li żejjed u l-interpreti tagħna jieti President. Kena problema biex laħom miegħek. Is-Sur Bruno Golnix. Along Mr. President. Sur President. Kemm għandi ħin biex nitkellem kjoġbok? Minuta. Mela. President, il-Parlament jħoss illi nistgħu nipritkaw lil Russja fuq id-drittijiet umani. E, imma aħjar naħsbu aħna e, ġodarna x'għandna għanna dissident illi e, ħolo il-Wikileaks u għet ilu ġimat sħax mizmum fil-Renju Unitu hemm talba għall estradizjoni tiegħu din hija talba arrokaza, ridikola u danet l-istess persuna da tiġi akkużata u koll bistupru ta' minorenni. Imma s-sura Sanġet jgħid li fil-fat ma kienx kasta ta' e, e, ma kienx kasta ta' stupru, ma kien kasta ta' sess e, konsensuali bej żewġ partijiet. U dawn ma messomx allura daħlu għarwenin fis-sodda tiegħu Din il-kwistjoni għaziz kollega tijajt il-President, aħna din nitkellmu l-kwistjoni tar-Russja. L-interpretu mhux jisma'. Mikro. Ja, ja. Dear colleague, dear colleague. Yeah, yeah, I understand. But we just have... Il-President, et nifem, imma għanna diskussjoni fuq l-agenda fuq is-sitwazzjoni fir-Russja. Allura jiddispjaċini ħafna m'għandniex nibdlu s-suġġett fin-nofs tad-diskussjonijiet minn tagħna. Jiddispjaċini ħafna. Mela kellim li jmiss. Anzi kellima oħra. Is-Sinjura Rija għandek minuta waħda. Grazzi ħafna, Sur President, id-dibattitu tal-lum ġi kawżat minħabba l-fatt li l-kelli il-mexxejja stess ta' Russja, il-mexxejja l-medefdef, dejjem frekwentement tkellmu fuq il-ħtieġa tal-modernizzazzjoni stat ta' dritt fir russja imma hemm ħafna eżempji speċifiċi illi dal-modernizzazzjoni mhux qed jiġri. President, meta jiena nħares lejn il-korruzzjoni li qed tiżdied skont is-sorsi tiegħi, minkejja l-fatt li għandna xi leġislazzjoni ġdida fil-pajjiż u hemm l-attivist li rebaħ il-premju Sakarov li ġie arrestat sur President. Dan il-klim fuq modernizzazzjoni mhuwiex qed ikun f'waqtu mhuwiex fil-fatt veru Għaliex għedin negozjaw ftejmit bejnietna u r-Russja. Ah, huma jibżaw ħafna li fil-rapport ta' progress fuq il-modernizzazzjoni hemm sentenzi dwar il-modernizzazzjoni dwar l-istat ta' dritt. U sur President jien naħseb li għanna jkoll niktar eh, eh, il-klim minant l-esperti dwar dan il-kas. ċem fil-rapport fil rapport huwa talba biex l-istat ta' drib tkun eh, stabilita fir russja Sir Fleckenstein, żewġ minuti. Grazzi, Sir President, kollegi, hija ħasra li id-dibattitu tal-lum tpoġġa fuq l-agenda fl-aħħar minuta tant li għek illi rappresentanta Olja ma setax tkun mana, Senjura Ashton, għal dawn l-axar xur, jitfit mal kunsel pruvat tiżgura li l-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi bħal Russja tista' titjieb u sabiex niżviluppaw pożizzjoni koordinata. Naħseb illi kien ikun ħafna ħjar kieku aħna iddeċidejna illi ma jkonniex dan id-dibattitu jekk ma tistax tkun mana mawx imsieħeb strateġiku oħra ieħor b'għalina importanti daqs ir-Russja u għalhekk aħna interessati daqshekk fi sviluppi domestiċi f'dan il-pajjiż. Nirriferi wkoll għal programm ta' ħidma li l-koordinazzjoni ta' sħobija l-modernizzazzjoni qegħdin jaħdmu fuq u kemm minnaħa tar Russja kif ukoll min-naħa Ewropea. Ġifieri dan il-programm ta' ħidma komuni għal modernizzar uh, fih ħafna għanijiet utli u għalhekk aħna wkoll kunu nistgħu nappoġġaw l-iżvilupp fiħdan ukoll ir-Russja. Huwa propju eh, għodda utli sabiex din is-sħobija tagħna mar-Russja tista' tkun utli wkoll ċittadini il-presidenza eh, russa daret u rikorriet lejn l-imsieħba internazzjonali tagħha u l-għanna din l-opportunità ejjew naħtfuwa jekk aħna rridu modernizzazzjoni sostenibbli mhux biss se tkun fuq livell teknoloġiku jew inkella modernizzazzjoni tal-ekonomija Russa. Hemm bżonn li konna prinċipji legali jiġu irrispettati. U dawn ikunu rispettati e, e, ċittadini ikollhom il-kuraġġ li jinnovaw u jinvestu biss jekk ikollhom sistema legali li jistgħu uh, e, jorbtu fuqha. Għalhekk ejjew nagħtu daqatit lir Russja biex timmodernizza ruha. Uh, Sur Potocevic għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Bħal ħafna kellima qabli, jiena u koll Ta Naqbel ma dak li jintqal affarijiet ovvi u xek. Il-Russja għall-Unjoni Ewropea hija imsieħeb strateġiku kemm f'dak li għandu xaqsam mal-sigurtà internazzjonali kif ukoll eh, l-ekonomija internazzjonali għalhekk huwa ovvju illi aħna interessati ħafna biex inkunu nafu x'inhu jiġri f'dan il-pajjiż ġar tagħna u eh, qegħdin naraw xejriet illi iħasbuna ħafna biss 3% tal-ċittadini Russi ħossu li għandhom xi impatt fuq il-ħajja politika eh, tagħhom u 60% jħossu ma jistgħux iħarsu drittijiet tagħhom u 82% jgħidu li l-uffiċjali eh, ma jimxux skont il-liġi ta' Russja. U din hija sitwazzjoni kera ħafna f'pajjiż illi għandna għal-qalbna ħafna u l-iżvilupp tiegħu wkoll huwa importanti ħafna għalina. Imma l-iżvilupp mhuwiex biżejjed, żvilupp ekonomiku m'għandux ikun il għana ħari tagħna. L-istat ta' dritt huwa punt importanti ħafna li rridu nikkonċentraw fuq u kif nagħmlu ma' ġirien oħrajn. Mr. Gala għal minuta. Uh, Sur President, eżis kollegi, uh, apparti kooperazzjoni fuq livell ekonomiku u l-sfidi globali li qed niffaċċaw il-situazzjoni fl-istat ta' dritt fir russja trid titpoġġa u tinżamm fuq l-aġenda tagħna. Dan, l-aħħar tkellimna dwar l-istabilità fil-Mediterran u nafu li l-istabilità mhijiex strutturi awtoritarji imma naħseb illi għar russja dan ifisser illi l-istabilità ma tistax tiġi eh, meqjusa biss bħala eh, kontroll u l-nies li qegħdin jiddefendu drittijiet tal-bniedem jissiktu għalhekk naħseb li dejjem huwa għal waqt li nitkellmu fuq affarijiet bħal dawn u nittama illi meta aħna issa jkollna ngħaddu għal relazzjonijiet operattivi mar-Russja fil ġejjeni nippruvaw nagħmluha ċara mar-Russja illi l ġejjeni tagħha stess huwa medet. Jekk i ma tippermettix li fil-pajis emmek tkun jirrenja l-istat ta' dritt. Independent journalists. Ħafna ġurnalisti indipendenti u attivisti maqtula ġewwa r-Russja, bħal pereżempju Estemirova, Magnitski. Iżda ħadd ma ġiet ġustifikat għal dan, eh, dan il-qtil Irridu nġibu ġustizzja u iktar trasparenza. Il-bira eh, kienem Natalja Vassilva li eh, ġi dikjarat li verdet ma ġiex mill-ħuq mill-mħalfin eh, iżda ġi id-dittat minn xaħat minn fuq Issa eh, hemm uffiċjal responsabbli għal magnitki u kol każijiet oħrajn u dan kollu juri li l-Unjoni Ewropea serja dwar id-dristat ta' dritt u koll trasparenza ġewwa Russja. Il-fatt li l-awtoritajiet Russi huma daqshekk nervużi dwar eh, din is-sitwazzjoni juri kemm għandha potenzjal l-Unjoni Ewropea biex jitwassal għal bidliet fi din is-sitwazzjoni. Grazzi. Is-Sur Watson jogħġbok. Grazzi, Signora President, ħafna minna f'din il-Kamra jisu l-Russja bħala parti mill-familja kbira ta' nazzjonijiet Ewropej u speraw li wara l-waqt tal-ħajt ta' Berlin ir-Russja kienet se tersa iktar qrib lejn Unjoni Ewropea iżda sfortunatament dan ma kienx il-każ. It-tmexxija Russa għażlet it-triq tagħha u din toħloq ħafna problemi għal dawk li jixtiequ jaraw Helsin u demokrazija u l-istat dritt għan-nies Russi. Il-Kummissjoni għandha ħafna iktar esperjenza minna fir-rigward tal-ħidma mar-Russja Iżda jiena nispera li l-Kummissjoni tagħmel pressjoni fuq ir-rappreżentant Oli biex tadotta politika ġdida lejn kull pajjiż li ma jagħtix każ il-valur li aħna nqisu tant għal-qalbna. Irridu niddiskutu magħhom id-drittijiet tal-bniedem iżda jew ma nippermettux li l-mexxejja tagħhom jaddu flusom mill-sistemi bankari tal-Ewropa jirbatu l-itfall tagħhom uh, fil-iskejjel Ewropej tagħna jew li jiġu għal vaganzi fir-riżorts tagħna aħna dan irridu napplikaw lill-mexxejjat tal-tari kollha fid-dinja u hekk ikollna politika barranija tajba, grazzi. Sinjora Hawtala. Uh, I join colleagues. Jina ninaqat ma dawk il-kollegi li għedin jgħidu li għanna bżon miżuri tajbin biex nitrattaw ma reġimi autoritarji li eh, ma jirrispettawx id-drittijiet tal-nidem u nixtieq nistaqsi l-rappreżentanti hawnhekk. Intom lesti billi tieħdu miżuri kontra dawk li eh, ma jirrispettawx id-drittijiet tal-bniedem bħalma hemm fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-15 ta' Diċembru li uh, titlob għal um, asset freeze u wkoll proibizjonijiet fuq il-vizas għal dawk is sittin uffiċjali li staw jiġu implikati fil-każ ta' Surbanitski li sfortunatament miet f'ħabs fir-Russja jista' jkun hemm żewġ ministri barra, uh, ministri tal-affarijiet barranin kuraġużi biżżejjed li jieħdu din il l-inizjattiva u koll rappresentant għali jekk eh, il sur eh, eh, Viktor kiteb ħaħa ordnijiet diretti minant il russija kieku dan ser ikun fuq il-lista il sur Paxka. Rusko je jedným z najvýznamnejších a najbližších partnerov Európskej únie. Je to Grazzi ħafna ħna nafu li Russja hija waħda mill-iktar msiba importanti tal-Unjoni Ewropea, hija waħda mill-pajjiżi li għandha nuqqas ta' rispett ta' tradizzjonijiet demokratiċi u milli iżda xorta waħda nistgħu naraw illi ir-Russja dejjem ħadu impenn kontra t terrorizmu Iżlamiku u nistgħu ngħidu sa ċertu punt provaw illi d-demokrazija tkun implementata għal din raġuni nafu l-standards eh, fir-Russja tippruvaw noqogħdu attenti ħafna sabiex nikkontrollawhom. Il-dialogu tagħna għandu jkun ibbażat fuq is-sħubija u għandna nitbedu minn milli nifukaw sempliċement fuq it-titjib tas-sistema fir-Russja, aħna ma rridux noqogħdu nalmu na l-Russja, iżda nitkellmu ma' Russja qisna nitkellmu fost il-ħbieb. Għanna jkollna interess komuni għal prosperità u għal paċi fl-Ewropa. Ringrazzjak. Mr. Tarrant. Mr. Tarrant, dik joġbok. Grazzi. Fl-opinjoni tiegħi Sur Schultz abbozza riżoluzzjoni li tajba ħafna, l-argumenti tajbin ħafna u twassal il-konklużjonijiet tajbin iżda jiena. Minix ċert, jekk fimx sew dak li għalli Sur Fleckenstein għaliex jekk regoli ta' proċedura ma jippermettulix li jiena nsaqsi domanda, jiena xorta waħda eh, jelu. Huwa kienet jissuġġerixxi li aħna m'għandniex nappoġġaw din riżoluzzjoni jew kienet jgħid il-kontrarju li għandna nappoġġawha bisħieħ. Grazzi. Mr. Fleckenstein? Mr. Fleckenstein, tixtieq tirrispondi? Ma konċet nisma skużani jgħid is-Sur Fleckenstein. Ser nippermetti li s sur Tarn tirġa' jirrepeti tgħid il-President. Ik jogħġbok, Sur Tarn. Sur Fleckenstein, ma kontx ċert jekk inti kontx tissuġġerixxi li nappoġġaw din ir-riżoluzzjoni miktuba minn xulz oħrajn, jew inkella inti kont qed tgħidilna biex ma nadattawiex waqt din is-sessjoni. Grazzi. Mr. sur Fleckenstein. Jiena ser eh, nivvota favuri rezoluzzjoni, jgħid is-Sur Fleckenstein. Tajjeb, spiċċajna il-catch DI u issa nadi għal u li il-Ministru Jekjoġbok. Uh, eh, very much. Grazie ħafna, Signor President, membri distinti tal-Parlament Ewropew. jina jiena nixtieq nirringrazzjakom il-koll ta' domandi tagħkom li qajjimtu waqt id-dibattitu. Jiena naqsam it-ħassib tagħkom. Jiena nemmen l-Unjoni Ewropea għandha tkompli tqajjem dan it-ħassib fuq kull livell mal-interlokuturi Russi tagħna għanna nitkellmu b'mod dirett dwar kwistjonijiet reali u konkreti. Jekk aħna rridu naġixxu bħala partner strateġiċi u aħna jiena nemmen li aħna nsieba strateġiċi tar-Russja, aħna rridu wkoll inkunu lesti trattaw kwistjonijiet diffiċli. Nixtieq ngħid li jiena kont grata għal żewġ raġunijiet partikolari waqt din id-diskussjoni. L-ewwel li ħadd ma saqsa li r-Russja hija partner strateġiku importanti għall unjoni Ewropea u wkoll it-tieni li kien hemm ftehim ġenerali f'din il-Kamra li l-modernizzazzjoni u l u demokrazija eh, sħiħa u l-istat ta' dritt għadhom ma spiċċawx sissa fir-Russja u hemm ħafna problemi fir-rigward ta' demokrazija fir-Russja. Jiena ser nġbet l attenzjon tar rappreżentant Oli, viċi President tal-Kummissjoni, dwar il-punti kollha li semmejtu intom biex bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu follow-up kif suppost. Jiena nemmen li l-iżjara li mis tal-Gvern Russu fil-24 ta' frar ser tippermettilna u tatina opportunità tajba biex n-nejtu u nsemmu dawn il-kwistjonijiet jiena nixtieq ngħid li r-Russja hija kwistjoni permanenti fuq l-aġenda tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin u nixtieq ngħid li wieħed mill-Kunsilli Ewropej sa mis-sena l-oħra ġie dedikat mod regolari biex niddiskutu kwistjonijiet mal-imsieħba strateġiċi tagħna u jiena nemmen li dan seħ l-ewwel u l-aħħar darba f'Settembru tas-sena l-oħra u jiena naħseb li President Van Rompuy ser jagħmel l-istess ħaġa din is-sena wkoll Nixtieq nirrispondi direttament li xi membri li saqsew domandi speċifiċi. L-ewwel is-Sinjora Hawtala, id-drittijiet tal-bniedem u il-rappresentant u l-Viċi President tal-Kummissjoni nixtieq ngħidlek li ir-riżoluzzjoni tal-Parlament li ġiet adottata f'Diċembru li għadda ah, qed naħduha bis-serjetà ħafna dwar pre-trial detention ta' Sergej Magnitsky u Eva Trivonova għandhom jiġu investigati kif suppost u ovvjament il-Kunsil qed joqgħod attent ħafna għaw jagħti attenzjoni partikolari din il-kwistjoni għal se nkomplu nqajmu dan it-ħassif u kull livell mhux biss fil-konsultazzjonijiet ta' darbtej fis-sena iżda wkoll fuq livell ta' summit u ninsistu mar Russja li għandha tirrispetta l-impenji internazzjonali tagħha. Kull deċiżjoni fuq miżuri restrittivi Ah, ser jittieħdu mill-Kunsill dawn l-istrumenti għandhom jiġu ntużati kif suppost ta' bazi ta' evidenza ċara. L-ewwel nett għandna nibqgħu nisolbu l russja biex tassigura li jkun hemm investigazzjoni xieqa kif suppost. L-Sinjura Omen Reuten Ġittiet tal-nidem kif diġa semmejt huma fil-qalba ta' negozjati tal-tim il-ġdid u Se jiġu indirizzati fatt ta' kwistjonijiet u jinsa nistingurakom li l-impenji tal-Unjoni Ewropea u tal-Russja biex jiġu rispettati drittijiet tal nida anka dawk ta' nies li jappartjenu għal minoritajiet tidher mod prominenti ħafna f'dan il-ftehim u kol huwa element importanti ħafna dan il ftejn futur. Sur President, membri onorevoli, biex nikkonkludi, permettuli li fil-qosor Insemmi xi punti li ġa semmejt l-indipendenza tal-ġudikatura u l-istat ta' dritt għandhom jibqgħu parti integrali tal-isforzi li qed insiru fil-Federazzjoni Russa l-Unjoni Ewropea għandha tibqa' u tkun lesta li tappoġġa li Russja f'dawn l-isforzi tagħha il-libertà tal-kelma, l-assoċjazzjoni, eccetera, huma importanti ħafna eh, huma fundamentali għad-demokrazija. Ir-Russja għandha żomm l-impenji Eh, legali tagħha li għandha bħala membri tal-Kunsill tal-Ewropa, Nazzjonijiet Uniti u l-OSCE. il kawkasus ta' tramuntana tibqa ta' tħassib kbira lina u aħna ninkoraġixxu lir russja li tipprova ssib eh, soluzzjoni sostenibbli għal din il-problema fil-reġjun. L-iktar ħaġa importanti għal inżommu f'moħħna li minkejja ħafna tħassib li għandna u l-isfidi li għandna fil-gwar ta' Russja kien hemm ukoll għadd ta' żviluppi pożittivi. Aħna għandna nemmlu l-President Medvedev uh, f'dak li għajt unkomplu namlu dialogu serju ma' Russja u drittijiet tal niedem Issa jek ikun hemm ċertu każijiet għandna nkunu nafu dwarhom u għandna nsegwhom mill-qrib ħafna nsegwu eżattament x'qed ġew ġewwa Russja. Grazzi ħafna tal-kummenti tagħkom. U ir-rappreżentant u l-Viċi President tal-Kummissjoni se tkun informata dwar l-opinjoni tagħkom. Grazzi. Grazzi ħafna. Dan id-dibattitu issa spiċċa u l-votazzjoni ser issir f'nofsinhar illum. Il-ħamis, tgħid il-President, skużawni, il-votazzjoni ser issir il-ħamis f'nofsinhar, is-sessjoni issa sospiża sa nofsinhar illum. Grazzi.